I'm going to start on the blue growth. Nibdow issa fuq tkabbir blu. Nibdow bil-punt ta' wara. Il-punt numru 15 fuq l-agenda li kena qabel. il rapporter għal-menu maħna u għalek nitsiden il rapporter il-sur Danellis fuq il-kabbir blu. Nik οι εχθροί της γαλάζιας ανάπτυξης επιχείρησαν να μας αποδυναμώσουν και γι' αυτό... Grazie President. Jena naħseb li hawnhekk l dowa ta' tkabbir iridu li nisfaxxaw fi xejn u għalhekk għamlu nnejsu sabotaġġ u xallu dal-alarm tan-nar. Xorta waħda se nkompli naħseb li importanti li nitkellmu fuq dan tkabbir blu, qatt ma tkellimna daqshekk dwaru dan is-suġġett u naħseb li hemm bżonn li jkun hemm kundizzjonijiet tali biex iwasslu għal tkabbir aħjar. U biex bekk naqsu il-qatt fl-Ewropa. Qatt ma kellna problema tal-qatt daqshekk kbira fl-Unjoni Ewropea ta' skala bħal din u hija teddida għall-Ewropa. Jena nemmen il-komunikazzjoni tal-Unjoni tal-Kummissjoni fuq eh, tkabbir blu fis-settur tal-baħar, trasport marittimu u turizmu huwa importanti imma ħares il-qoddim viżjonarju imma fl-istess ħin realistiku. Irridu niżviluppaw l-ekonomija tagħna b'tali mod sabiex bekk nkunu nistgħu nwittu triq billi konna pedamenti soda tkabbir blu b'attivitajiet favur l-ambjent. Ovvjament neħtieġu li konna azzjonijiet fil-pront, neħtieġu niksbu progress fil-ġejjieni qarib kemm jista' jkun. Għaliex l-imġiba tagħna fil-konfront tal-baħar u l-użu tagħna tal-baħar iwassal biex l-Ewropa tkun tista' Is-saħħa il-kompetittività tagħha meta mqabbel mal-ekonomiji l-kbar u emerġenti fil-vant u nofsinhar tad-dinja. President, naħseb li wieħed mill-elementi bażiċi ewlenin l-enin għall-estensjoni ta' tkabbir blu nistaw narawh fil-proposta leġislattiva tal-Kommissjoni fl-iżvilupp tal-żoni qrib il-kosta. Fil-waqt li nimxu lejn kabbir ekonomiku xorta waħda nistgħu nħarsu l-ambjent. Fil-rapport aħna tal-fema li wieħed mis-setturi li tassew għandu bżonn appoġġ urġenti huwa l ħolqien ta' kompetenzi speċifiċi għall-opportunitajiet tal-impiegi f'dan il-qasam ta' tkabbir blu. Aħna rridu nkunu lesti sabiex bekk niżguraw li konna imprendituri fil-qasam li jkunu kapjuqaċi li jaħtfu l-opportunitajiet tas settur marittimu. Għal daqstant, nħossu li hemm ħtieġa għal fond Ewropew f'dan ir-rigward. Xejri ġodda tal-kapaċitajiet u t-taħriġ il-ġodda rridu jiġu appoġġati minn tagħna hemm bżonn li ikun hemm xogħol anke fuq il-livell reġjonali u jeħtieġ li jkun hemm qafas multianwali għal skambju ta' studenti, ta' professuri bħala tip ta' Erasmus. Dan ikun importanti wkoll. Fir-rigward imbagħad l-istruttura marittima l-proposta mhux biss timxi fir-rigward eh, l-ħolqien ta' impigi, tkattir ta' postijiet tax-xogħol, bħalma naraw fil-white paper tal-Kummissjoni biex bekk nkunu nistaw namlu tajjeb għas sitwazzjoni tal-qat li hemm u anke biex namlu tajjeb għat trasport marittimu kif hemm maħsub sal-2015. Il-politika marittima jeħtieġ li nemżu maħħa Eh, attivitajiet ta' dwana li huma skabrużi ferm, nafu li dawn huma diffikultajiet, imma mbagħad fil-programm Blue Zone aħna nistiednu l-Kommissjoni biex tressa proposti f'dan ir-rigward biex nistendu iż-żona blu sal-2013. Tal-2015, skużawni. Imbagħad fil-tarzni fil-bini tal-bastimenti nafu li dan intlaqad dan l-aħħar fil-ħabba l-kriżi, irrid ikollu l-possibiltajiet permezz ta' din iż-żona blu biex bekk ikompli jikkontribwixxi biex ikattar l-impigi, joħloq postijiet ġodda tax-xogħol u biex ikun jista' jilaħħaq mad-domanda ta' binja ta' bastimenti li jkunu aktar ekoloġiċi, aktar favur l-ambjent. U bastimenti li eh, ikunu jistgħu jistaw jaħdmu fil-parks ekoloġiċi ġodda li għanna. Għalhekk iż-żoni l-blu mhumiex qed jirreferu strettament għal żoni ripixxat fl-Unjoni Ewropea imma l-attivitajiet globali tal-Unjoni Ewropea kollha. Fir-rigward il-turizmu marittimu, turizmu rib ixtut tal-Unjoni Ewropea li hija l-mira prinċipali ta' dan it-kabbir blu nafu li dan l-aspett irridu nsaħħuh L-Istati membri fl-imkien ma' sem tal-autoritajiet lokali u reġjonali rridu jihdu inizjattivi minnaħa tagħhom sabiex bekk jinħolqu strutturi għat-turizmu u sabiex bekk kien jista' jkun inaqsu l-burokrazija li huma taxkil l iżvilupp ta' dan is-settur. Għal dan ir-rigward huwa importanti r-rwol tal-awtoritajiet lokali anke għal ħolqien ta' skejjel ta' livell oli ta' skejjel fuq l-ekonomija, fuq it-turizmu, għal koki, etc. Dan kollha importanti mbagħad hemm bżonn nintejbu wkoll il-konċessjonijiet tal-viżi tal-viżi. Hemm bżonn li nisemplifikaw il-proċeduri għall-lotja tal-viża ta' l-ambitu turistiku kemm jista' jkun dan irridu nissimplifikaw speċjalment għal żoni BRICS li għandhom eh, interess importanti għat turizmu. Is-settur tal-cruise liners jista' jkun sors importanti ta' liħ għal kumpaniji u anke għal pajjiżi li gawdu minn xtut importanti. Il-lokalitajiet turistiċi ovvjament jeħtieġu li jkunu attraenti, Irridu nisħu wkoll fuq l-importanza tal-kultura, tal-postijiet li turisti iżuru tul il-vjaġġ tagħhom fuq il-bastimenti tal-cruise liners. Importanti li jkun hemm strutturi ġodda, irid ikun hemm titjib ta' servizzi li jiġu offruti lil passiġġiera bħal pereżempju li namlu tajjeb għal rekwiżiti ta' Schengen biex bekk il-portijiet tal-Unjoni Ewropea jkunu iktar attrajenti għal cruise liners. Dan jimxi avvantaġġ tal-kumpaniji kif ukoll għaċ-ċittadini li jgħixu fil-post. Importanti li naħdmu anke fuq il-portijiet kemm fej eh, jitrakkaw dawn il-cruise liners u anke il-portijiet ta' tluq ta' dawn il-cruise liners. Bekk fil-futur jeħtieġ li kun hemm semplifikazzjoni u armonizzazzjoni fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea ir-regoli għall lotja tal-permessi per eżempju li jinħarġu biex bekk ukoll intejbu il-xogħol li jsir fuq il- eh, il-pleasure craft, dajes ta' jintużaw divertiment. Importanti biex intejbu kol il-terizmu Eh, lokali u anke t-turizmu bil-bastimenti fuq il-bahar, importanti li ma nfixklux is-sinerġiji fuq is-settur primarju, jiġifieri l-produzzjoni tal-prodotti agrikoli lokali u anki is-settur terzjarju, jiġifieri tat-turizmu. Dan wasal l-vantaġġi mhux biss għad żoni qrib il-kosta imma anke żoni interni tal-Unjoni Ewropea. U ovvjament dan iwassal għal benefiċċji akbar, għal numru akbar ta' nies. L-enerġija l-blu aħna nħossu li hija kapitlu importanti, kapitlu importanti tal-ekonomija marittima u għalhekk l-Ewropa teħtieġ li tkun ta' eżempju f'dan is-settur għal pija tad-dinja. Għal daqstant, jeħtieġ li dan is-settur ikun settur ta' innovazzjoni bħalma ġara fl moddu wkoll settur setturi oħra. il-ħol in ta' um, postijiet li, li jiġġeneraw l-enerġiji kosta jistaw ikunu tajnuna s-settur ta turistiku, eh, s-settur tal-turizmu u anke s-setturi oħrajn marbuta mal per kosta jista kunem eh, parks u koll tal-akwakultura dawn importanti anke l settur marittimu u anke jista' jkun hemm rabta ta' strutturi differenti ta' produzzjoni tal-enerġija flimkien ma' strutturi ta' akwakultura. Forsi din tkun ta' soluzzjoni għal ċertu problemi li jfeġġu fir rigward il-situazzjoni li għanna palissa brabta mal akwakultura Hawnhekk nixtieq nisħaq li l-akwakultura fl-Unjoni Ewropea diġa twassal għal 80.000 post ta' xogħol. U il-valutazzjoni tal-ġnus maquda li l-produzzjoni tal-ħut li jiġi mill-akwakultura hija stmata li ser tkun fl-2019 iktar mill-bit ta' ħut li jkunu mistada fl-ibra. Dan juri li hemm li aħna niżviluppaw dan il-qasam tal-akwakultura fir rigward il-minerali marittimi nafu li hemm sitwazzjonijiet favorevoli ħafna sabiex bekk nisfruttawhom iżda jeħtieġ li qabel nistudjaw x'impatt ikollhom fuq il-livell ambjentali dan l-isfruttament tal-minerali marittimi. Għal dan is-settur nistgħu ikonna postijiet ta' xogħol li jkunu speċjalizzati ħafna u għalhekk hemm stennijiet għolin ħafna għal dan il-qasam. Hemm stennijiet għolin ħafna għal kosmetika, għal mediċina u l-innovazzjoni, speċjalment marbuta mas-settur marittimu. Nirringrazzja l-daw kollha li ħadu sem għal kollaborazzjoni tajba li kenna fit-taħdidiet, nirringrazzja l-segretarjat, il-kollaboraturi tal-uffiċċju tiegħi wkoll tal-kontribuzzjiwi li taw sabiex inħejju dan id-dokument. Jiena lest minn naħati għaj biex ikonna diskussjoni oħra fuq dan is-suġġett. Grazzi. Grazzi. L-onorevoli Vlasto. Grazzi. Dawennet, nishtiq nirringrazzja l-rapporter għax xogħol li għamel naqbel ma' numru ta' kommenti u proposti li waressa jina jidirli li nistaw nibnu iktar f'dan ix-xogħol biex nwaslu dal-bastiment fil-port, skużani li jtnu din il-metafora, imma importanti li jkollna approċċ bilanċat biex niżviluppaw l-attivitajiet ekonomiċi u l-ħarsin tal-ambjent. Ippermettuli li immur ftit iktar lilin biex ikonna strutturar aħjar tal-odot ta' tkabbir blu biex inkomplu nsaħħu l-istrutturi li għanna preżentament biex ikonna titjib anke fuq il-level ambientali. Jeħtieġ Narfu wkoll li kemm jista' jkun irridu naqsu l-impatt tal-bniedem fuq l-ambjent tal fis-settur marittimu. Dan ir-rapport diffiċli li dan nagħmluh u neħtieġ li nsemmuh. Hemm numru ta' kummenti li rridu nagħmlu jien nixtieq irresaqhomkom f'dan id-dibattitu. Jiena nappoġġa l-idea li neħtieġu li jkollna flessibilità għall-implementazzjoni tal-linji gwidi mill-Istati membri hemm studji li qed isiru fil-kuntest Ewropew li jippermettu lill-Istati membri iżommu mal-miri li kien hemm u anke nqisu dejjem l-statistika li hemm u l-pożizzjoni ġeografika tal-pajjiżi. Importanti li jkollna infrastrutturi tal-port irridu jkunu kemm jista' jkun effettivi u sostenibbli imma kemm jista' jkun irridu naqsu l-emissjonijiet. Fis-settur ta' turizmu jina ħerqana ħafna fuq dan is-settur għal-qalbi ħafna naqbel mal kollegu l-pożizzjoni tiegħu e, dana kollu hemm bżonn li ninvestu aktar fil-kapital naturali tagħna. Neħtieġu nikkonservaw u insaħħu mill-ġdid il-wirt ambjentali tagħna. Dan nistgħu nagħmluh viżavi r-riżorsi naturali tagħna ma fl-istess ħin jeħtieġu nindirizzaw l isfidi li hemm. Jeħtieġ li dan isir kważi kull imkien f'kull settur iżda nafu li ħafna drabi l-kwistjonijiet ekonomiċi donnom isiru l-priorità. Aħna ma rridux kompetizzjoni bejn il-fatturi differenti, rridu sinerġiji, rridu ekonomiji ta' skala, smajna eżattament x'intqal fuq l-elettriku u fuq il-fish farming, l-akwakultura, iżda hemm bżonn li jkollna prinċipju ta' prekwawzjoni u ta' sikurezza. Dawk il-kommenti li kellem għandi xejn nżid għax naqbel ħafna mal-kommenti li saru qabel. Grazzi. Meissner. Grazzi, President. Iva. Grazzi ħafna l-rapporter ta' dan il-rapport eccellenti naħseb li kena kooperazzjoni tajba fl-modi u ħankomplu din il-kooperazzjoni. Jina vera għandi għal-qalbi dan is-suġġett tkabbir blu, mhux se tkunu sorpriżi, 70% tad-dinja hija ilma, 30% hija art. U qed naraw numru numru ta' nies fid-dinja qed jiżdiedu, rridu jiċċaqalqu aktar, rridu jiklu l-ħut f'ħafna nħawe fid-dinja, hemm ħafna riżorsi li qed jitneħħu mill-oċeani, mill-ibħra, mill oċeani mill libra u ovvjament qed ikollhom rwol dejjem aktar akbar għalina. U għalhekk il-kwistjoni hija din kif ħan niġġeneraw dan it-tip ta' tkabbir blu imma nħarsu l-oċeani tagħna u l-ibħra tagħna għall ġenerazzjonijiet tal-futur. U kif l-Ewropa tista' toħloq l-impjiegi biex ikollha rwol mexxej f'dan il-qasam meta jseħħu żviluppi ktar fil-futur. Naħseb li l-istrateġija tal-Unjoni 2020 tal-Unjoni Ewropea ridet li konna tkabbir u impirgi. Fit kabbir blu ma tantx jidher li nista' nagħmlu wisq minn dan ir-rapport, imma jekk aħna nsejħu l-politika marittima għax ngħidu li naħtieġu niġbdu ħabel wieħed sabiex bekk niżviluppaw attivitajiet ekonomiċi u għaw mhux qed nitkellmu biss fuq il-politika integrata taħt il-kapitli budgetari speċifiċi imma timxi id fit ma' politika sħiħa tal-Unjoni Ewropea. Din tkun aħbar tajba, jekk dan l-każ. Jien l-aħħar mor tal-konferenza marittima fil-Ġermanja dwar it-kabbir blu u tkabbir blu kien element importanti hemmhekk anke fir rigward il-binja ta' bastimentu, trasport bil-bahar, għanna bastimenti għal ta' tip cruise liners fil-Mediterran specialment, imma nafu li din l-industrija kol ma jtmur qed tiżdied. Aħna rridu nżguraw li l-bastimenti li jkunu fl-opra tagħna u fl-oċeani tagħna ikunu siguri u ikunu kemm jista' jkun miżmu minn tajjeb. Hemm ukoll il-kwistjoni tal-enerġija offshore, taż-żejt, tal-gass, hemm ukoll trasport ta' dan il-materjal ġala darba jitħaffer minn ġol ibħra minn ġol rikijiet, Eh, u minn ġol-oċeani u dan differenti u jeħtieġ li jkun hemm infrastruttura speċjali ta' trasport ukoll. Min delegazzjoni Tran lejn tramuntana tal-Ġermanja aħna rajna port eh, offshore f'Cookshaven u dan juri il ħtieġ importanti li hemm f'dan il-qasam. It-turizmu. Naseb ħafna nies jieħdu pjaċir, eh, morru għal-btala tagħhom f'żona qrib il-kosta u naħseb li din hija xi ħaġa fejn it-turizmu nistgħu nippromovuh, speċjalment għan-nies imdaħni fi żmien ukoll. Turizmu li jkun ibbażat fuq habitat naturali naħseb li aħna fil-Ġermanja għandna pożizzjoni unika u għandna żona apposta id-dedikata eh, għal-natura, ma tistax kollok aċċess li minn ma jkollok autorizzazzjoni minn qabel. Hemm ukoll zoni għal-ħut, għal-akwakultura u anke għat-ħaffir l nin mil kosta għaż-żejt u għal-gas. U għalhekk jista' jkollok l-interconnectors, ma tistax tagħmel użu multiplu isu xejn ta' parti differenti tal-baħar. Teħtiex li jkollok strateġija Aħna minna riċerka biss ta' 10% tal-żoni ehm, tal-ebħra oċeani fid-dinja. Hemm kwalinkwa tip ta' minerali li jistaw eh, nħafru għalihom ehm, fl-ibħra tagħna u nistaw jintużaw fil-kosmetika, fil-medicina, etc. U forsi fil-futur nistaw naħsbu aktar fuq dan biex niżviluppaw aktar dan u naraw x'nistgħu niksbu mill-libra tagħna, x'nistgħu noħorġu minnhom nafu li hemm ħafna żvilupp li jistgħu jsiru f'dan il-qasam. Dan fuq il-minerali. Mbagħad neħtieġu noqogħdu attenti biex naraw x'nistgħu noħorġu bħala materja prima mill-libħra tagħna fl-Ewropa. Wasal biex nispiċċa President jekk tippermettili l-Ewropa tista' tagħmel is-sem sem tagħha f'dan il-qasam biex ikollha rwol mexxej ta' dawk li qed jippruvaw jiksbu l-minerali madwar id-dinja u kemm jista' aħna nkunu eh, dawk li qegħdin inħarsu l-aktar l-ambjent f'din il-prassi. Politika bbażata aktar fuq il-bniedem pereżempju, għaliex dak li nagħmlu aħna fuq l-ibħra u l-oċeani tagħna ħajaffettwa l kulħadd. U għalhekk il-ġestjoni spazjali tal-ibħra tagħna hija importanti tara fejn jistgħu jmorru l-bastimenti, fejn jistgħu jistadu s-sajjieda, eċetera u naħseb li b'dan nistgħu noħolqu ħafna postijiet tax-xogħol f'dan is-settur. Grazzi. Thank you, Chair. Grazzi ħafna, Sur President, u grazzi ħafna l-Sur Denali sal dan il-rapport bla dubju bidu tajjeb xiftit kummenti u ħanibda mis settur ta' turizmu għalix l-komitat tana jirrigwarda il-turizmu u trasport. Nasab rridu niftakru e, fis sinerġija bejn il-turizmu marittimu u dawk viċin tal-kosta u nżommu f'moħna il-ħarsin ta' l-ambjent. Iżda dan mhux biss għal l-impatt negattiv li jista' jkollu fuq it-turizmu. Aħna nabżon għafas illi jindirizza anka qed tibdil fil-klima wkoll. U naħseb issa il-mod kif eh, nindirizzaw dan huwa l-ippjanar u l-ġestjoni spazjali. Importanti għal l-inħarsu l-ambjent u l biodiversità marina U rridu namlu dan iktar milli nipruvaw akosta kollox namlu l-izvilup eh, fil-settur ta' bjar ta' zejt u fil-settur ta' tħaffir għaz zejt. Irridu naraw x'inhuma il-prioritajiet tagħna għandha tkun il-priorità tagħna il-ħarsin ta' dan l-ambjent marittimu. F'paragrafu 10 tal-rapport, eh, ta' dan il-rapport, nirreferu għal eh, għal maniġjar differenti tal-żona marittima u il-żoni kostali. Nemmen li hemm bżonn ħafna li jkun hemm mm, konsistenza f'dik li implementazzjoni. Per eżempju, il-Gvern tar renju Unit meta ikkunsidra il-designazzjoni ta' eh, ċerta zoni eh, ta' tarsin ikkonferma biss 31 eh, punt ta' Eh, ta' zoni ekoloġiċi meta ġi eh, ġew proposti saħansitra 127 sit. Importanti illi kunem ċerta konsistenza madwar l-Unjoni Ewropea għal dan it-tip ta' ippjanar spazjali. Mbagħad dwar aspetti oħra ta' tkabbir blu. Per eżempju, l-enerġija blu, il-potenzjal ta' din l-enerġija emmek edin dawn il-potent, dawn il-rizorsi edin emmek u, u stajlina li nisfruttawom sabiex nilqu l-miri uh, eh, tana fis settur tal-enerġija un bat dwar il-bini ta' bastimenti u noħol u il in ta' impiegi li morru maħħa uh, eh, nifmu illi din ehm, f'din il-white paper illi għanna eh, għandu bżon kien qed eh, eh, jgħidilna illi ridna eh, ridna nres u 50% ta' dan it-trasport sa l-2050 mill-settur tal-in tal-ferrovija għal dak tal-bahar. Et nilqaw ukoll il-proposti ġodda dwar it-taħriġ b'mod uh, partikolari dwar il-modell b'simili tal-modell Erasmus sabiex insibu il-nizviluppaw eh, ħiliet uh, li hemm bżonn fis-settur tal-iżvilupp uh, tal blu. Mbagħad aspett negattiv huwa illi mhux daqshekk faċli illi wieħed jimmaġina illi jkun hemm tħaffir għal sustanzi eh, marini illi ma jagħmlux ħsara u ma jkollhomx impatt ambjentali. Dan huwa tassew diffiċli b'mod partikolari f'żoni sensittivi ekoloġiċi. U kif qalet il-kellima ta' qabli, meta wieħed iħares lejn id-dettall ta' x'nifmu eżattament eh, bl-akwakultura u il-bioteknoloġija eh, blu eh, jibda jkollna xi diffikultajiet għalhekk jiena eh, nistenna illi naħdem fil-qrib mal-rapporter u x-shadow rapporter. So għalhekk ejja nilqgħu il-ħidma u l-iżvilupp. Grazzi. Signora Foster. Iva, grazzi Sur President, jina ħan għamil xi um, kollegi għannom ta, ta, Sur Andal li huwa Shadow Rapporter. Qabel kollox nixtieq jixtieq huwa jirringrazzja il-rapporter uh, uh, għall-entużjażmu li poġġa f'dan il-rapport. Naħseb li huwa minnu illi ħafna stati membri xi drabi ma jarfux il-benefiċċji uh, fit tkabbir fis-settur tat-turizmu. Din hija eh, katina ta', ta, ta provvista importanti ħafna. Iżda xkultant ma, ma nifmux kemm ta' sewija importanti. Importanti li dan il-punt jibqa eh, fuq tal eh, fuq l-agenda tagħna dejjem. Il-miri huma ambizzjużi, dak li joġobna lilna huwa illi huwa qajjem aspetti essenzjali. di miex kustjoni ta' bastimenti, hemm kustjoni tal-portijiet, eh, anka wkoll settur tal-ferroviji eh, jiġi eh, inkluż dan involvu kol il-taħriċ u l-edukazzjoni u naħseb irridu eh, natu ktar importanza l istorja marittima tara u nizvilupaw aktar l-industrija marittima. Aħna nappoġġaw il-zvilup sostenibli f'dan is-settur u nixtiqu niżguraw ukoll illi l-industrija tindirizza wkoll is-tniġis Eh, jina ġeja minn min gżira u ikon ħafna problemi f'dan ir-rigward mm, meta l-affarijiet imorru ħażin. Irridu niżguraw illi dawn il-punti jiġu indirizzati. Fil-rapport dwar il-politika dwar it-trasport marittimu tal-2018 eh, eh, għajim hemm l-idea illi dawk il-bastimenti li jniċsu inqas ħalsu inqas dinja eh, idea pożittiva barra minn hekk hawnhekk kien għajmu l-kwistjoni tal-piraterija għalix nħossu li importanti ħafna li kunem kooperazzjoni internazzjonali b'mod partikolari meta wieħed qis xkun ġara fis-Somalja u fin-Niġerja. Importanti li l-kooperazzjoni internazzjonali tkun eh, prezenti sabiex niġġieldu din il-piraterija. Eh, importanti li din titkompla, mux biss eh, minnaħa ta' komistan mill-naħa ta' DGs differenti. Rridu niskuraw u kol illi nifmu illi l-pjanar spazjali eh, huwa importanti u priorità għall-Istati membri, pero rridu nirrispettaw is sovranità nazzjonali tal-Istati membri f'dan il-qasam. Eh, u għajem u koll eh, kustonijiet eh, u importanti illi anka il-rapporter għajem fil-rapport tijaw. Grazzi l-rapporter minna ħata pantal. Sur Uċas. Grazzi ħafna Sur President, grazzi ħafna lis sur Spiros Danellis għal proposta tiegħu. Nirringrazzja għaliex hija proposta li jiena naqbel magħha u naħseb illi eh, ġiet formulata b'mod tajjeb nixtieq namel eh, nagħmel kontribut tiegħi ukoll li mbagħad ser inressa eh, b'forma ta' emendi. Nibda minn uh, idea partikolari. Il-sistema tal-taxtut um, u um, uh, il-settur il uh, tal-gżejjer tal importanti illi nifmu illi uh, li ninkwadraħ tajjeb. Aħna ninsabu uh, dan uh, program l-Europa 2020 sabiex inkabru l-Europa minn kull aspett. Iżda uh, ma nistawx nittolleraw eh, setturi il-pal settur marittimu illi eh, iħossu wis eh, eh, l-impatt u tnaqqis f'dak li hu tkabbir u biex ikun hemm tkabbir inklusiv, tkabbir sostenibbli, irridu nifmu li huma nuqqasijiet li jeżistu fl-istrutturi tagħna f'dawn iż-żoni marittimi u uh, viċin il-kosta. Għalek ma jistax ma nġbdilkomx l-attenzjoni fuq eh, il-level ta' trasporti u spejjes eh, spejjeż ta' trasport illi eh, ipoġġi fi żvantaġġ dawk il- reġuni tal-Ewropa li jinsabu maqtuajna li jom fostom il-gżejjer u reġuni diffiċli biex wieħed ilħaqom. Mm, U għawak eh, irrit eh, nġib eh, eżempju partikolari, per eżempju, karozza illi taqqat il-Sardinja mal-komplement tal-Italja, ġifiri 120 mil tiswa 800 euro, ġifiri biex wieħed jaħseb il dan għal tlet persuni, ġifiri biex wieħed jaħseb illi biex jivvjaġġa tlet biex tlet persuni vjaġġaw iridu jonfqu dawn il-flus u l-istess it-tabija, dan ser ikun qed ixekkel l-ekonomija taljana u qed nitkellmu fuq 100.5 eh, miljon persuna. Ista f'kasijiet oħra, Kreta u gżejjer oħra, hemm ukoll iktar nies involuti. Għalhekk uh, importanti illi dan jiġi integrat fis-suq eh, waħdieni u fis-suq Ewropew. Punt ieħor li għanna naħdmu fuqu dejjem dik li struttura fis-settur tat-turizmu huwa Eh, l-idea tal eh, ta' staġuni differenti, ġifiri, illi naħsbu illi eh, ċerti ekonomiji iridu jaħdmu biss, għalix ikunu qed jaħdmu biss ferba fuq ferba xhur tas-sena biss u hekk qed nitkellem fuq gżejjer eh, fuq eh, ċerta zoni kostali. F'xi każijiet saħansitra ix-xogħol jeżisti biss xar xarej fis-sena. Eh, ġifieri jkun diffiċli ħafna illi nindirizzaw ċerta setturi illi tkellem dwarhom Mr. Spears Danellis fir-rapport tiegħu Eh, punti li eh, naħseb ser jirġaq jaqbadu muwa stess. konkludi, Sur President, billi ngħid illi il-sistema legali tagħna joffrilna odda bħal pereżempju il-kodiċi ehm, ta' dwana illi f'artiklu 151 joffrilna eh, odda sabiex nindirizzaw dawk il-żoni komuni illi jippermettulna illi eh, permezz ta' taxxi partikolari eh, ikun jista' jippermettilna illi eh, intejbu s-situazzjoni u dan fl aħħar mill-axħar eh, jiswewna inqas meta, meta komparati ma' per eżempju interventi strutturali jew għajnuna u appoċ illi biex eh, jamlu tajjeb sabiex din is-sistema dawn iż-żoni jinaqdu u jkollna sistemi ta' trasport integrati u nkunu nistgħu naslu fl-2020 mm, fejn nkunu nistaw nejdu illi dawn id-żoni jkunu tassew integrati mal-komplement tal-Ewropa. Grazzi ħafna l-Sur Uġas. Eh, qabel ma naddi għal-Kommissjoni, nirringrazzja l-Sur Danelis għal-rapport tiegħu u ehm, kont nistenna li bat li l-abbozz. Il-punt illi irrikun irrittejja minn qajjem huwa illi rridu niftakru eh, ukoll fl-ibħra ta' tramuntana, mhux l-ibħra ta' nofsinhar biss fl kisħin, mux dawk sħan biss. U anka fis-settur ta' l-industrija tal- um, tal-cruise liners. Eh, ħafna uh, drabi f'dawn is-setturi hemm monopolju uh, ta' ċerta portijiet, per eżempju, fil-pajizi ħafna minn dawn il-cruise liners jitilqu minn Southampton Eh, u hemm monopolju, rridu noqogħdu attenti illi ma jkollokx port illi qed eh, jaħtaf il-negozju u il-kummerċ tal-cruise liners kollu. Mela, Sur Kruċier eh, Eh, edin tart minħabba dak il-fjask li nħolo eh, fin-nar iva okej, mux fjask iżda eh, u xorta għajna l-ura. Jina xaqt, namme kommenti ħafna osra, għenet xaqt najt proset il-kollega tana għal dan il-rapport, li huwa rapport li huwa importanti ħafna, speċjalment għal gżejjer mhux biss tas-sawt fl-Ewropa ma' għalżejjer kollha illi jagħmlu parti mill-kontinent Ewropew. Dan huwa rapport illi f'opinjoni huwa pass il qudiem għal l-ekonomija blu u anke għal tkabbir blu. Jina f'opinjoni tiegħi din hija proposta li tirrappreżenta ħsieb għal tkabbir ekonomiku sostenibbli, speċjalment fil-settur marittimu. Naħseb li l-innovazzjoni l-interpriża u d-dinamizmu għandhom jikkaratterizzaw l-ekonomija Ewropea anke f'dan is-settur. Dan is-settur ikun ta' suċċess eh, jekk inġibu on board imma lill-Istati membri, lill-istituzzjonijiet kollha Ewropej, ir-reġuni u b'mod partikolari eh, l-interpriżi żgħar u d-dimajnejna biex jaħdmu fl-imkien eh, biex nifaċċjaw din l-sfida li għandna qoddimna biex nassiguraw produttività u sostenibilità kif nużaw l ibra u ixtut tut tagħna. Din l-sfida qiegħda dwara esplorazzjoni għall iżvilupp ta' tkabbir eh, potenzjali kemm fit-turizmu fil-kosta u anke dak marittimu l-enerġija mill-ibħra u anke il-bioteknoloġi eh, blu. Strateġija u linji gwida fejn tidħol l-akwakultura li huma importanti ħafna Ikun ideali li kull inizjattiva tiġi implementata b'konsultazzjoni mal-membri stati, il-Parlament Ewropew u l-stakeholders kollha involuti. It-kabbir blu hija l-istrateġija li tappoġġa l-industrija potenzjali li huma relatati mal-baħar bħat turizmu, enerġija alternattiva u anke sajt. Strateġija bħal din tajnu kol gżejjer Ewropej biex jagħmlu użu tajjeb u ekonomiku ta' riżorsi fil-pratana. U għaw xtaqt insemmi eh, punt partikolari. Irridu kol naraw illi il-gżejjer li għamlu parti minn membri stati eh, ma jġu zvantaċjati fil-kontest ta' din il-proposta fejn tidħol l-insularità doppja. Eh, naħseb dan huwa punt importanti illi wieħed irid jindirizza. L-istess fejn tidħol l-industrija tal-kosta u anke tal-cruise liners li hija mistennija li tikber fi żmien li ġej b'mod partikolari fil-Mediterran. Anke tkabbir fit-turizmu marittimu huwa ta' benefiċċju għall-ekonomija Ewropea. Għalkemm dan għandu jsir nemmen fi protezzjoni sieħa tal-ambjent kostali u marittu. Miġġiet proset l-kollega tagħna għal dan ir-rapport u konna okkażjoniet fejn niddiskutu aktar fid dettall dwar dawn il-proposti. Grazzi, Sur President. Mr. Seamers from the Commission. Thank you, Chairman and um, thank Grazzi ħafna President, nixtieq nirringrazzjak tal-li inti tajtna biżejjed ħin sabiex ngħidu kemmtejn hawnhekk l-ewwel qabel kollox nixtieq ngħid li aħna vera imħedġa minn diskussjoni tal-lum kif ukoll dak li rajna sissa mill-abbozz tar-rapport tar-rapporter dan Eh, ħedġiġna għax dan qed jgħidilna li mexin fid-direzzjoni tajba t-niskelmu dwar kif qed inħarsu lejn il-politika marittima u tkabbir blu fl-Unjoni Ewropea nistgħu naraw kemm importanti l-ekonomija marittima kemm Eh, vizavi id-daqs l-għamla kif ukoll il-potenzjal l-iktar żvilupp u tkabbir kif ukoll ċiħut mill-elementi li huma importanti li nikkonsidrawhom meta niġu biex nistudjaw u naraw kif it-tkabbir jista' jsir b'mod effettiv u jiġi ġestit ukoll b'mod effettiv. Ħaġa oħra importanti u tħeġġiġna li ehm, nieħdu nota tal-konsiderazzjoni li kienet viżibbli kemm fl-abbozz kif ukoll fil-kummenti li saru importanti li nħarsu nħarsu lejn l-ekonomija tkwara xi ħaġa koerenti u mhux dwar is-setturi individwali dan huwa element importanti wkoll li nużaw ir-rabtiet li jisqu fuq il-fatt li l-ekonomija marittima ma tfissirx biss il-kosta u żoni kostali m'għand implikazzjonijiet dwar is-setturi ekonomiċi li huma attivi hemmhekk oħra li naħseb li vera importanti, importanti li najdu li s-settur marittimu jikopru kemm dawk is-setturi tradizjonali trasport isna l-manifatturar u mbagħad osma ġodda u qassam ieħor li huwa importanti li niksbu nisħu fuqu il-benefiċċju ta' innovazzjoni u riċerka xi ħaġa li relevanti għal kompetittività u tkabbir tal-ekonomija marittima Ewropea. Aħna investejna fl-innovazzjoni, aħna investejna fil teknoloġija li twassal għall approċċi sostenibbli għall attivitajiet marittimi ekonomiċi ta' spess ikunu dawk loqsma fejn l-Ewropa tkun l-iktar kompetittiva, ġifieri importanti li nikkonsidraw kemm għal-futur Aħna ħadna nota tal-fattu għal dawk l-referenzi li saru fuq il-ħiliet u li fuq fuqhom dan huwa vera importanti u importanti fis-sens li huwa importanti li nħarsu dawk il-ħiliet li diġà jeżistu, imma importanti wkoll li nħarsu l qudiem lejn it-tipi differenti ta' żviluppi li qed issaħħu fil-ekonomija marittima. Kellna saru referenzi għall affarijiet kollha li għandhom x'aqsma l-enerġija li teġġedded kif ukoll li taħlita ta' eh, ħiliet li huma maqtieġa għal dan il iżvilupp tas-setturi xi ħaġa vera importanti mhux biss xi ħaġa li għandna nibnu fuqa, ġifir nibnu fuq dak li diġà għandna, imma rridu naraw għad disponibbli fl-ekonomija u naraw ukoll l-affarijiet li għandna namlu progress fuqhom u fejn il-ħidma eh, transsettorjali tista' tagħmel progress għajna l-kummenti fuq it-turizmu marittimu kif tafu dan huwa suġġett li qed naħdmu fuq eh, nixtiequ aħna naħarġu bi dokumenti iktar tard din is-sena wkoll dan huwa suġġett tal-European eh, Maritime Day ehm, jum li sejseħ fi Valletta eh, fil-belt Valletta ġewwa Malta mill-21 sa 22 ta' Malta dwar l akwikultura il-kol kemm aħna naqblu li dan huwa settur li għandu potenzjal ċaħġa li rridu niżviluppaw iktar qed nitkellem jiena dwar il-provista tar-riżorsi tal- uh, li kell eh, ġej minn baħar mill-ħut u eh, dan huwa importanti fil-kuntest tal-sustenabilità u eh, nistess nistgħu ngħidu għal minjeri fuq fil qieħ tal-baħar. Naħseb li qatt trid tittieħed deċiżjoni dwar x'għandu jkun possibbli u x'm'għandux ikun possibbli. Hemm ukoll interess fl-iżvilupp tas-settur li qed jiżviluppa bħalissa fid-dinja kollha l-Ewropa tinsab pożizzjoni tajba qed nitkellmu dwar l-iżvilupp tat teknoloġiji kemm li qed jintużaw għall Eh, għal tħaffir tal iħ tal-baħar kif ukoll ġrajiet iktar ġenerali u aħna konxi ukoll dwar il-konsiderazzjonijiet ta' sustenabilità f'dan il-kuntess u għal ħidma li aħna t-namlu fuq it-tħaffir tal iħ tal-baħar u kif dan is-settur jista' jiġi żviluppat iktar ħaġa li nistgħu ngħidu li vera importanti fuq l-istat għandna li nwettqu valutazzjoni korretta tampa dwar il-possibiltajiet, l-opportunitajiet u r-riski f'dan is-settur u l-enerġija tal-oċejani nixtieq nerġa' nisaq hawnhekk meta l-enerġija setturi vera importanti fl-Unjoni Ewropea man setturi oħrajn pereżempju il-mowġ u importanti li nistudjaw l-iżviluppi hemmhekk l-iżviluppi tal-biotech blue Eh, dawn nasar ma mandiċ għalfej eh, not nidħol fid-dettall hawnhekk punti oħrajn li xaqt nisaq fuqhom u l-iżvilupp tal-ekonomija marittima fl-Ewropa se serraħ ukoll fuq eh, x'inhuma l-kundizzjonijiet qafas li għandna Għam numru ta' punti għawnek l ewwel punt li eh, il-proposti li għedin eh, li għanna għet nitkelmu dwar il-finanzjament taħt il-qafas multianwali li jemis eh, dwar il-verżjoni l ġida tal-fondi strutturali jek te permetti li nuża din l-espressjoni sabiex nid-diskrivi għam dawn. Em u koll il-kabbir blu u l-kulturi u l-ekonomija kulturali jem dawn l-affarijiet li importanti li jġi diskussi fi diskussjonijiet li jtisejru bejn l-istatim membri ma l-istati membri u koll li l istituzjoniet irridu jistudjaw il-possibiltajiet ta' sħubi differenti da' mu importanti għall-izvilup tal-ekonomija kosta li kemmet nitkellmu dwar l-infrastruttura l-bini tal-kapacitajiet u affarijiet sibili. Tlet instrumenti li aħna niproponu bħala strumenti ta' integrazzjoni, il-green knowledge, il-surveljanza kif ukoll il-pjanar spazjali marittama dawna kollha huma strumenti li aħna eh, nikkonsidrawhom bħala li permettu l-iżvilupp tal-ekonomija eh, marittima u l-arfina x'kulħadd għandu bżonn li jkollu data importanti li data tkun iktar disponibbli bekk nagħmlu l-ħajja iktar faċli għall operaturi eh, ekonomiċi, surveljanza l libħatana jridu jkunu vilabbli fuq livell ekonomiku iktar sikuri u mbagħad għandna bżonn li jkollna l-iktar kundizzjonijiet ċari ħalli bekk l-iżviluppaturi jkunu jistgħu jiżviluppaw l-affarijiet mod tajjeb fuq il libħatana tagħna laqaw, grazzi ħafna President. Grazzi. Sur Danajs, xaħġa li tixti iżit għawnek imma fil-osor għax mela l-allarm tan-nar vera affettwa il-ħin tagħna. Grazzi ħafna, grazzi President, mela l-esperjenza li aħna ħadna eh, ġifiri mill-ekonomija marittima fuq dan il-qasam, it-turizmu, specialment il- eh, gżejjer, Umma settur oħrajn dana qed jagħmilna iktar intelligenti llum. Aħna nafu li e, l-iktar kapitli importanti li jridu ninvestu fuq mhux biss fil-qasam ta' turizmu imma kemm għall-iżvilupp ta' dan is-settur kollu kemm huwa l-ambjent, il-kwalità tal-ambjent b'mod partikolari għal l-ekosistemi li jkunu sensittivi, ekosistemi marittimi, u dan huwa importanti wkoll fil-proċedura li għandha x'aqsam mal-politika marittima u aħna naqbla mal-Kommissjoni u naqblu mal-kollegi kollha fuq il-punti kollha li dawn tqajmu u jiena nixtieq nirringrazzjom, eh, nirringrazzjom mal kooperazzjoni U jiena naħseb li eh, settur fejn edin l-iktar kontribuzzjonijiet qed netkellmu dwar il-tħaffir tal-minerali marittimi ma dan settur li għandu fotur u għalhekk rridu noqogħdu attenti partikolarment hawnhekk imma mill-bidu nett irrid ikollna regoli li huma ċari li jkunu stretti u rridu nkunu ċerti li dawn ir-regoli jiġu mħarsa f'dan is-settur u dak li qed ngħidu hawnhekk ovvjament dana e, tot mux biss għall-Mediterran imma għall-Baħar ta' Tramontana, għall-Baħar Baltiku, ġifiri għaż-żoni kollha Ewropej u fil-ġranet li ġejjin se jkollna aħna il-possibilità li naqraw l-emendi preżentati mill-kollu meta naqrawhom dawn se jkollna l-possibilità sabiex nikoperaw f'dan is-settur għax hemm ħafna punti li nistaw nżied ngħiduhom hawnhekk. Imma aħna m'għandniex ma stajniex nagħmlu referenza għal kollox għax ma kienx hemm spazju sabiex nagħmlu dan. Mela fil-fażi li miss tal-ħidma tagħna aħna se nerġaw nitkellmu bi pieċir enormi fuq dawn l-aspetti differenti. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Grazzi Sur Danelis nixtieq eh, nfakkarkom il- skadenza għall-emendi 29 ta' april E u 13 e, ta' Mejju e, il-votazzjoni. Issa, se nitkellmu u morru l-uru għal-rapport ta' Sur Sar Vama ftejm l-Unjoni Ewropea u Sri Lanka dwar ċerti aspetti ta' servizzi tal-għajn. Niskuza ruħi miegħek Sur Far Vama għax wara l-allarm tan-nar kulħadd isuweb u ħadd ma reġa' der nerġa' nadilek il-mikrofonu fuq ir-rapport tiegħek. President, I will be very brief. Grazie ħafna President, Senzon fil-qosor jiena għax nafu li dan huwa ftehim ftehim ta' proċedura standard, ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u e, Sri Lanka. u eh, dawnu maftejmit bilaterali li Sri Lanka firma ma pajizi oħrajn, iġifiri memx eh, problemi, ma nistawx li najdu li jem problemi. U eh, Iva naħseb li il-vot ħajsir fl aħħar ta' Mejju. Grazzi ħafna, Sur Benjen. Iva, mela, sabiex nifrankaw il-ħin, jena nappoġġa l-proposta tal-rapporter nalaqaw. Anybody, anything else? Mrs. Foster? Agree. Oh. Signora Foster, not Beliena. Type with. Deadline for... L-iskadenza l-emendi l-ulka emenda li tista tressa li t refuta 24 ta' april il-vot is-seba ta' Mejju, il-Kummissjoni għandha bżon titkellem le Għalek, eh, grazzi, mela issa du għall-aħar punt ta' dalodu, il-rapport ta' Sur Marinescu fuq eh, il-politika esterna tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-avjazzjoni. Sur Marinescu, nix nadilek il-mikrofonu. Grazzi ħafna, President, nixtieq nirringrazzja il-kollegi għall-emendi resqu jiena diġà tajt suġġeriment fuq emendi ta' kompromess kien hemm laqa fi Strasburgu ma' Shadows nemmen li bilna kemm fuq il-maġġoranza ta' emendi kif ukoll l-emendi ta' kompromess qed nistenna il-vot fil-Kumitat dwar l imbik u mbagħad se noħroġ bl-aħħar kompromessi u l-lista tal-votazzjoni. Grazzi ħafna. Sir Benjen. Iva ta' bilħa eh, aħna kellna la' eccellenti bejn Shadows ġewa Strasburgu, issa nasseb naf kważi kollox u il-maġġoranza tal-emendi tiegħi ġew koperti fil-kompromessi, xtaqt naċċerta jiena li il- negozji ġew insemmija mhux biss il-konsumatur għax jiena naħseb li dawn in-negozji għandhom interess hawnhekk u jiena wkoll E, eh, ferm kontent eh, bil-kompromess ta' rapporter fuq l-aeroporti u eh, l-aeroporti il-gbar kif ukoll dawk reġjonali u l-użu tal-infrastruttura attwali b'differenza ma' infrastruttura ġdida ġifir li jkun hemm użu aħjar ta' infrastruttura li diġa teġissi hemm eh, Għat ta' kwistjonijiet li għadhom ma ġew solvuti nitama ħalli ħajġu solvuti emenda 60. Aħna nemnu, aħna nemnu li il-Kummissjoni ma tistax eh, ek sempliċement eh, tiċċara il-rappresentanza tal-Unjoni Ewropea fuq l-IKAO u jiena naħseb li l-Kunsill irid ikun involut ukoll u u jiena naħseb li Iva hemm id-dubi differenti u dwar emenda 54 nixtieq ngħidilkom li ir-rapporter Iva qabel ma l-approċ li għanna bżon li konna l-kooperazzjoni aħjar sabiex naċċertaw li single European Sky jisir uh, eh, effettiv imma mux bil-forza aħna għet nipuntaw subajna lejn il dawk li għandhom tort eh, U um, jiena naħseb li tajab li dawn l-emendi itejbu dan il-rapport. Signora Time. Iva, grazzi ħafna. Grazzi, President, nishtiq nirringrazzja għal kooperazzjoni waqt il-laqa ta' Strasbur ġewwa Strasburgu. Nishtiq jiena niġbet l-attenzjoni tagħkom lejn it-tema tal- um, tal-istorbju tal-aeroporti u kien hemm ftehim ma' l-Istati Uniti u hemm kwistjoni dwar il-linji tal-ajru tal-Istati Uniti u regoli li se japplikaw għal dawn il-linji. U kif nistgħu nixbu r-reċiproċità taħt il-ftehim għalhekk dawn huma l-aspetti li nixtieq li nisħaq fuqhom Jiena naħseb li eh, fuq il-bqija rrid ngħid li huwa importanti li nibqaw konsistenti. Grazzi ħafna. ma li mis, nirgrazzi s-sur Marnesku ma stajx natendilla għax kellim mur lura Renjunit, imma il-kompromessi għajmu nasib li bilna fuq ħafna minnom jena resaqt ħafna mendi u Jena nasib li kwistjoni prinċipali kienet eh, il-kwistjoni trans-Siberian, importanti li ġiem dan il-rapport kif ukoll Single European Sky, vera importanti eh, ġifiri għalina u kif ħanimxu l-qoddim. Importanti li eh, nqajmu l-kwistjoni ta' kapacita' zejda jew addizzjonali tal-aeroporti u eh, eh, zieda fil-runways u kollu iva. Is-sur Marinescu għadu għet jistenna l-Komitat Olimpijek u mbagħad nerġgħu narraw eh, xin il-pożizzjoni tagħna jiena naħseb li malli l-idea ġenerali tagħna hija li ma poġġajna futur u sprobri se nkomplu nagħmlu dan. Grazzi President Sur Kodawi. Grazzi ħafna, grazzi President. Mela, jena hija hawnhekk eh, flok jajtrik eh, il-membru lajtrik nixtieq ngħid li aħna bħala grupp għanna ferma pozittiva fuq dan ir-rapport il kooperazzjoni kienet ferm tajba inkluż eh, il ġemal l-oħra ġewwa Strasburgu kellna laqqa pożittiva ma' shadows, nistgħu naċċettaw l-emendi ta' kompromess kollha u aħna ferm kuntenti wkoll bil-fatt li adotta n numru tal-emendi tagħna appoġġhom dina kienet ħaġa pożittiva taħħalom fir-rapport fil qasor nixtieq nżid li hemm numru ta' emendi prinċipali li għandhom importanza partikolari 17 18 36 u jekk ma jkunx hemm dawn l-emendi 17 u 18 aħna nixtiequ nisqu hawnhekk fuq il-fatt li l-kompetizzjoni fl-Unjoni Ewropea huwa element importanti u hemm bżonn li il-pożizzjoni tal-Ewropa tiġi msaħħa barra mill-Ewropa fil-bqija tad-dinja. U għanna bżonn nistudjaw l-aspetti prattiċi li qed idawru E, dawn il-linji tal-ajru li jopraw fuq prezzijiet baxxi, għanna bżon li naraw ħdan fil-kuntest tal-politika esterna Mela jekk mhux se jkollna din l-emenda 36 se nżommu mal-lingwaġġ ta' standards minimi obbligatorji u dwar l-standard soċjali u ambientali u drittijiet tal-passiġġiera. Dan huwa l-uniku mod kif nistgħu aħna niksbu progress fi qasam u qafas regolatorju li kien hemm bil fuq u dan huwa standard minimu jekk aħna nixxiequ li jkollna l-kompetizzjoni globali ġusta. Kummissjoni Surgil, Surgil jgħid il-President? Grazie, ħafna President u nixtieq nirringrazzja r rapporter għal dan ir rapport eċċellenti nixtieq nifraħ lir rapporter kif ukoll l-MEPs għal l-emendi naħseb li l maġġoranza ta' dawn l-emendi 60 emenda se jkomplu jisaxħu la bozz ta' dan ir rapport u se jappoġġaw ukoll politika esterna fil-qasam tal-avjazzjoni iktar ambizjużi xaġa vera importanti sabiex eh, nilħu Eh, l-isfidi esterni għanna bżon li kolna iktar Ewropa fil-politika esterna dwar l-avjazzjoni u rapport b'saħħtu minn naħa tal-Parlament Ewropew sejjejn fl-implementazzjoni ta' kemm il-konklużjonijiet tal-Kunsill kif ukoll il-proposti li aħna eh, qed inresqu fil-komunikazzjoni jekk taqbel ċer aħna se naqsmu eh, il-kummenti tagħna fuq l-emendi mar-rapporter għal konsiderazzjoni tiegħu tiegħu u minħabba l-ħin nixtieq jekk tippermetti li nisħaq fuq eh, xuħut minn dawn u nixtieq nagħti l-kummenti tal-Kummissjoni għall konsiderazzjoni tar-rapporter u l kumitat Mela l-ewwel punt fuq emenda numru 9 aħna aħna din ma narawix para eh, ġusta li il-Kommissjoni qed issir issa tilfet l-opportunitajiet um, aħna dejjem eh, fittixna l-armonizzazzjoni għalhekk ma narawx li emenda dissajja waħda korretta. Emenda tlettax hemm proposta sabiex issir referenza għal standards xirqa mhux standards għoljien appropriate mhux high fil-qasam ta' sigurta sigurezza internazzjonali. Aħna nasbu li b'dan il-mod qed innaqsu l-livell eh, mill-livell normali ta' Ewropa. U emenda 27 aħna din l-emenda mhux qed tappoġġa l-kompetittività tal-industrija Ewropea eh, fuq livell internazzjonali qed titlob għall-iktar taxxi fuq is-settur tal-avjazzjoni li aħna tal-opinjoni se eh, ikompli eh, jagħmel dizabli l-industrija Ewropea tal-avjazzjoni. Emenda 28 ma kienx ċar bizzejiet għalina xet jistenna l-Kumitat menant il-Kummissjoni hemm referenza għal eh, deskrizzjoni ta' studi li hemm aċċess faċli għalli aċċess faċli hemm forsi tajjeb li hemm miktub xi ġoħra miktub li l-Kummissjoni qed tiġi mitluba teżamina mill-qrib. Emenda 36 il-Kummissjoni qed tiġi mitluba sabiex tipprovdi standards minimi obbligatorji għal ftejmit bilaterali. Jena naħseb li hemmhekk qed immorru lil mill-mandat tal-Kummissjoni il-ftejmit bilaterali huma bejn l-Istati Membri u l-Pajjiżi Terzi u l-Kummissjoni ma tistax timponi standards minimi obbligatorji fuq l-Istati Membri nistgħu negozjaw, nistgħu niddiskutu mal istati Membri qed nagħmlu dan aħna sabiex ikollna xi klawżoli standards inklużi fil-ftejmiet bilaterali kif ukoll il-ftejmiet tal-Unjoni Ewropea dwar amenda 38 Iva ma kienx ċar bizziet għalina aħna t-niproponu li nirrevedu regolament 868 dwar il-kompetizjoni mux ġusta bejn dawk li nitajraju tal-Unjoni Ewropea u dawk li mumiex fejn dawk li mumiex tal-Unjoni Ewropea tjena taw vantaċ mux ġust jew fil-kas ta' sussidji eh, statali jew inkella li qed innaqsu il-prezzijiet b'mod mhux ġust, ġifjed nitkellmu dwar il-kompetizzjoni internazzjonali hawnhekk aħna bħalissa Ner eh, nħejju revizjoni imma ma kienx xara lina kif dan l-istrument rivedut għandu jkun jista' japplika għal eh, transport alternattiv sostenibli ma nafxina jekk dawn in-noti qed jirreferu għal karozzi uh, favur l-ambjent jew il-ferrovija li jimxu b'veloċità għolja, imma ma nistgħux naraw aħna kif hemm kompetizzjoni internazzjonali bejn il-linji tal-ferrovija fl-Unjoni Ewropea u dawk fil-Golf, Golf pereżempju, ġifir ma nistgħux aħna nifmu il-tifsira ta' din l-emenda. Uh, Jekk tippermetti li President um, nkompla ftit minuti oħra. Emenda 40 iva referenza emmek għal kommissjoni li tala n-negozjati ma' numru ma' pajzi ġirin inklus l-Alġerija nishtiqina ninformakom li għadna ma' bdejnix negozjati ma' l-Alġerija għanna mandat imma għadna ma' bdejnijom xieġifiri forsi tishtiq inti t din l-emenda emenda 59 qed titlob lill kummissjoni sabiex taħseb dwar qabel ma tintroduċi xi impunità oħra ġifi taħseb dwar miżuri li jistgħu jikkawżaw dannu għall linja tal-ajru Ewropej nagħmlu l mutannu sabiex naħsbu u aħna naħsbu l-komunikazzjoni kienet prova sabiex naħsbu u sabiex namlu xie proposti, proposti li nittamaw li mumiex ikkonsidrati pali li kastigaw imma li jepoġġaw il-kompetitivita tal-industrija Ewropea. Pala ħarpunt menda 60 Iva, għawnek il-komitat teħeġġeċ e, jew l-emenda qed tħeġġeġ il-Kummissjoni sabiex tipproponi mandat negozjati brabta ma li tiċċara il-pożizzjoni fl-ikaw u dan huwa diffiċli ħafna li jiġi implementat u eh, rekomandazzjoni diġa saret fl-2002 mill-Kommissjoni minn mingħajr tweġiba pożittiva mill l għalhekk aħna naħsbu li idealment dina proposta tajba iva imma aħna illum nemnu li se jkun diffiċli ħafna li niksbu appoċ u li sabiex proposta pal din tiġi implementata. Grazzi ħafna President u nerġa' nifir rapporter għal dan ir-rapport eċċellenti. Sur Marnesku, inti tixtieq iżid xi ħaġa fil-qosor nixtieq nirringrazzjakom għal dawn il-kummenti tagħkom se nikkonsidra kollha. Grazzi ħafna, grazzi mela il-vot fis seba ta' Mejju nixtieq nfakkar lill membri li ma naħsibx li għanna data l-plenarja ma il-vot seba ta' Mejju, forsi ġunju għal-Komitat. Grazie ħafna nistaw nalqu s-sessjoni tagħna ta' filgħodu għalkemm kien hemm affarijiet li ma stennejnihomx. Nixtieq nirringrazzjakom tal-li jentuna sabiex issa nirkupraw il-ħin u bat nerġa' narakom war nofsinhar. Grazzi. Uh, you